Buenos días, colegas, amigos eh, y amigas. Abrimos. Giornata tajba, signori, nibdew is-sessjoni. sunira Muniz tixtieq li tibda bl-intervent tagħha. Grazzi ħafna Sur President, il bira minħabba l-ammont ta' xogħol li kien fil-plenarja ma kontx ma kienx possibbli li nagħmel referenza għal mewt ta' del delegat illi miet wara strajk ta' ġuħ huwa l-ewwel wieħed li eh, eh, miet minħabba dan il strike ta' ġuħ ġewwa Kuba, aħna nixtiequ nwasslu solidarjetà tagħna nittamaw li din il-traġedja tkun opportunità sabiex jirriflettu fuq relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kuba u li konna dialogi fuq il-drittijiet tal-bniedem skont anka l ftehim tal-Unjoni Ewropea ma' pajjiżi terzi. Grazzi ħafna, ma kienx eh, point of order. Imma naħseb li huwa suġġett importanti ħafna wkoll li nagħmlu referenza għalih fil-plenarja tal-Parlament u għalhekk nixtieq nirringrazzjak tal-intervent tiegħek. Punt li jmiss fuq l-aġenda huwa ir-rapport tas-Sinjura Patraw